Grazzi, President, Signora President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, Sinjuri. Huwa unur li edawn qoddimkom illum bħala kummissarju nominat għas suq intern l-industrija, l-SMEs u l-imprenditorija. Nittama nista' nirbaħ il-fiduċa tagħkom u l-appoġġ għal missjoni tal-President Juncker li fdani biha Wara l-kriżi ekonomika ta' dawn l-aħħar sitt snin hemm sinjali viżibbli ta' rkupru. Iżda qatt neħtieġu tkabbir u impjiegi urġentement u l-Ewropa jeħtieġ issib triq lura lejn il-prosperità, dinamiżmu ekonomiku u koeżjoni soċjali. Biex niksbu dan, jiena nixtieq nifoka fuq l-ekonomija reali li titkun fil-qalba tal-Aġenda Ekonomika Ewropea. Kif nistgħu nagħmlu dan? ċertament mhux billi morru lura l-dibattitu jekk għandniex bżonn Ewropa iktar liberali jew iktar soċjali. Neħtieġu tnejn u tnejn huma importanti ndas. Is-suq intern jista' jwassal iktar benefiċċja ċittadini tagħna u negozji tagħna billi jagħmel lilhom il-priorità tagħna. Nistgħu nagħmlu aktar għall kompetittività tal-ekonomija tagħna għaliex l-ekonomija moderni huma mibnija fuq katini ta' valur ta' ekonomiku fejn il-prodotti u servizzi huma interdependenti ma' xulxin u hemm opportunitajiet ta' tkabbir u l-iżvilupp li mhumiex ribtana ma' ħafna drabi lil mill-frontieri. Fil-missjoni tiegħi inħan kompli fuq ix-xogħol tal-predeċessuri tiegħi kummissari Barnier, Tajani u Nelli Feroċi. Jinħan ifoka fuq erba' għanijiet li niżviluppa l-potenzjal sħiħ tas-suq intern, inħaddan il-kompetittività industrijali permezz tal-investiment u l-innovazzjoni, nikseb l-ambjent tal-negozju meħtieġ għall appoġġ tal-SMEs u niprojetta suq intern li lin mill-frontieri tagħna. Ħan nirreferi għal kull wieħed waħda minnhom. L-ewwel net skont is-suq intern. Il-kol smajtu għal miljun darba li s-suq intern huwa l-iktar odda essenzjali tagħna għat kabbir u l-impigi. Iżda l-ostakli għadhom hemm u saħan sitranki jinħolqu darba wara l-oħra. Din hija waħda mill-konklużjonijiet ukoll tal-studju tagħkom tal-ispiża ta' nuqqas ta' Ewropa. Irridu nifukaw fuq waqsma u setturi bl-iktar potenzjal ta' tkabbir. Per eżempju, qed naraw l-ostakli importanti għadhom hemm għal suq ta' servizzi li jaħdem tajjeb fuq skala Ewropea, kemm fuq livell legali kif ukoll prattiku. Irridu nelbu dan ix-xkil u nsibu mezzi kif nistgħu niġġeneraw iktar tkabbir pereżempju permezz ta' iktar użu tal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku. Għanna nifukaw fuq dawk is-setturi li għandhom rabta sfiqa u ċara mal-politika industrijali tal-SMEs, pereżempju servizzi għan negozji, il-kostruzzjoni u l-bejħ bl-imnut Is-suq interna l prodotti u avvanzat ferm u wieħed mill-iktar pilastri importanti għall-integrazzjoni Ewropea. Illum kollu distinzjoni bejn il-prodotti u servizzi kull ma jmur qed tkun iktar imċajpra. Neħtieġu għal daqstant li nisimplifikaw u nikkonsolidaw l approċċ tas-suq intern kemm għal prodotti kif ukoll għas-servizzi minn tal-inqas ċertu setturi. Nixtieq nsemmi f'dan il-kuntest is-suq uniku diġitali Wasal iż-żmien issa li namlu tajjeb għal sistema ta' smartphones u nwaslu politiki smart, intelligenti. Irridu nikkonsolidaw fuq xogħol li hemm u nkomplu nibnu fuq xogħol li hemm u għalhekk nagħmel nforzar effettiv bħala wieħed mill-ewwel prioritajiet tiegħi li regoli jaħdmu tajjeb mod xieraq fuq il-post, mod iktar sempliċi, fil-waqt u fil-pront, u mod iktar effiċjenti. Il-governanza ta' suq intern tkun importanti kif inhi importanti għalikom irid ikollha rwol importanti x'taqdi fis-semestru Ewropew mal-Istati membri. Ser nitlob il-servizzi tiegħi jagħmlu użu sħiħ tal-għodot eżistenti biex jivvalutaw l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-leġiżlazzjoni inkluż l-valutazzjoni tal-impatt, it-test tal-SMEs, il-proofing tal-kompetittività u evalwazzjonijiet ex post. Ħanaħdem brabta sfiqa mal-Viċi President Timmermans responsabbli għal regolamentazzjoni aħjar u rifit il-qafas regolatorju għal programm ta', ta prestazzjoni u nara li da kollu jkun rifless fl-inizjattivi tal-Kummissjoni. L-aħħar iżda mhux l-inqas il-konsumatur bħala xpruna tkabbir. Irridu nibatu sinjal b'saħħtu li ċittadini tagħna li l-Unjoni Ewropea edem għalihom u għalhekk ma nistgħux ninjoraw id-dimensjoni soċjali. Fuq dan il-punt nixtieq nkun perfettament ċara magħkom. Ma naqbilx ma dawk li jgħidu li s-suq intern ma jistax jaħdem minħabba l-libertajiet ekonomiċi ma jistawx jiġu rekonċiljati ma' drittijiet soċjali u versa. Ta' bilħaq hemm bilanċi importanti li jeħtieġ ninsibuhom iżda jiena personalment m'għandix dubju li nistgħu nibnu suq intern li jkun ibbażat fuq istat ta' dritt u li jaħdem fil-prattika. Minkejja dan, jiena rrit nisħaq l-interess personali tiegħi għall-imprenditorija soċjali li tkun tista' tilqa soluzzjonijiet innovattivi u tlaqqaħom mal problemi soċjali. Jina konvinta li jekk irridu nsibu soluzzjonijiet nistgħu nsibuhom. Per eżempju ejja nieħdu l-karta professjonali tal-Unjoni Ewropea li tifisser li tkun tista' tkoħdem iktar mod faċli f'kwalinkwa post li trid fl-Unjoni Ewropea. Għanni kwanta xiftit eżempji li ħares li ta' kwistjoniet li ħares bħala priorita fi xur li ġejjin. L-implementazzjoni sieħa ta' direttiva ta' servizzi fl-imkien ma' strateġija mġedda għal suq interna servizzi. il sikurezza tal-prodotti u l-pakket ta' sorveljanza tas suq. L-applikazzjoni effettiva tal-leġizlazzjoni tal-akwist pubbliku l-ġdida u l-konsolidazzjoni tal-qafas tal-proprjetà intellettwali. It-tieni priorità u l-nija tiegħi tkun li nħadnu kompetittività industrijali permezz tal-investiment u l-innovazzjoni. Ma jistax ikun hemm tkabbir sostenibbli mingħajr bażi industrijali solida. L-industrija sarraf tlet kwarti mill-riċerka tas-settur privat fl-Unjoni Ewropea u tliet kwarti tal-esportazzjoni Ewropea u twassal introjtu ta' kummerċ ta' biljun euro kuljum. L-industrija hija l-qalba tal-ekonomija reali fl-Ewropa u il-lajn ta' ħafna attività tas suq u ta' setturi varji. Għalhekk il-prodotti u servizzi huma dipendenti riproċekament. Jekk l-Ewropa titkun ta' ġit kompetittiva globalment, avvanzata teknoloġikament u sostenibbli ambientalment, rridu nixprumaw il-kompetittività tal-industrija u waslu pis ekonomiku lejn l-20% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea sal-2020. Erba oqsma u l-enin ser ikunu fil-qalba tal-strategija industrijali tiegħi. L-ewwel nett, l-industrija għandha bżonn aċċess li kun raġonevoli fil-flus għal produzzjoni u għall input tal enerġija l materja prima u l-ħiliet. L-Ewropa għandha l-iktar prezzijiet għolin tal-enerġija fid-dinja, dipendenti fuq l-importazzjoni mill-enerġija u l-materja prima kritika. Din qed tagħmel ħsara lill bażi tal-ispejjeż industrijali tagħna, partikolarment dawk l-industriji intensivi fl-użu tal-enerġija li għandna bżonn inżommu l-kompetittività tagħhom. Jien naħdem biex niffaċilita iktar titjib ta' effiċjenza tal-enerġija u ħanuri li l-kompetittività u s-sostenibilità jimxu id fit. Ħanappoġġa l-integrazzjoni tas-suq interna l-enerġija Ħanaħdem flimkien mal-kollega tiegħi Marian Tyson biex nimxu lejn xprun għal eh, ħiliet meħtieġa mill-kumpaniji bħal pereżempju fit-teknoloġija u l-inġenjerija u nipromovu t-taħriġ vokazzjonali u t-taħriġ mill-ġdid. It-tieni l-ikbar problema li qed l-industrija Ewropea hija nuqqas drammatiku ta' investiment li 20% inqas mill-livelli ta' qabel il-kriżi. F'dan il-kuntest ser nappoġġa l-Viċi President Katajnen billi nimmobilizzaw 300 euro, 300 biljun euro ta' pakketta ta' investiment li ġi propost. Irridu nizguraw li l-flejjes tagħna jintefqu b'mod produttiv u ħannuża l-esperjenza kollha tiegħi fil-fondi reġjonali biex nwassal dak l-investiment meħtieġ biex naġġornaw il-nisġa industrijali Ewropea permezz tal-istrateġija intelligenti tagħna l-ispeċjalizzazzjoni. It-tielet, ħtiġijiet industrijali huma importanti u hemm bżonn li jkun hemm investiment għall-innovazzjoni u modernizzar. Irridu noħolqu ambjent favur l-innovazzjoni fejn l-idejat jiġu eh, appoġġati mill-bidunett sakemm jaslu fuq is-suq. Ħanamel l-użu ta' kull odot ta' politika disponibbli li jifirxu minn drittijiet ta' proprjetà intellettwali għall-infrastruttura, l-appoġġ għall-innovazzjoni u teknoloġija għal finanzi u l-politika tal-ikwist pubbliku. Flimkien mal kollega tiegħi Carlos Moedas irrid l-programma l-Orizzont 2020 u l-istrumenti kollha ta' politika Ewropea biex bekk nappoġġa l-innovazzjoni industrijali qrib is-suq biex ikun hemm anki t-teknoloġiji li permettunna nimxu l qudiem fil-qasam diġitali tal-manifattura avvanzata l-bioteknoloġija u nanoteknoloġija. Ir-raba ħanati importanza partikolari għall-industriji strateġiċi Ewropej. Ħansemmi xi setturi individwali Fis-settur tal-karozzi inħoss li għanna nidu mill-ġdid il-proċess ta' Cars 2020. Billi namlu reviżjoni tal-qafas tal-approvazzjoni tal-tip ta' approvazzjoni nagħtu mbottatura wkoll l-armonizzazzjoni dinija tal-leżiżlazzjoni tal-karozzi. Fil-kimiki, flimkien mal-kollega Carmenu Vella ser naħdem biex intejbu l-implementazzjoni ta' Reach, speċjalment fir rigward il-proċedura ta' autorizzazzjoni. Fil-difiża ser nifoka fuq is-suq intern l-akwista d-difiża u li nużaw l-investimenti b'mod raġonevoli wara il-roadmap li ġi stabilit minn Kunsill Ewropew. U fil-kostruzzjoni niproponi li namlu fitness check tal-dan is-settur u analiżi tal-implementazzjoni tal-regolament tal-prodotti ta' kostruzzjoni. Iżda permettu li nkun ċar ma'kom, l-approċċ tiegħi ser ikun wieħed komprensiv u trasversjali fil-setturi kollha. Mill-azzar, għat-turizmu, għall-industriji kreattivi bil-inqis l-speċifiċitajiet kollha. L-istess ħin ippermettu li nkun ċara magħkom li fil-ħidma mal-setturi industrijali Ewropej ser naġixxi b'sebajnejn b'mod partikolari fit-tħassib tal-ċittadini. L-ewwel fis-settur ta' prodotti tas-saħħa. Permettu li nserħilkom raskom li nigarantixxu s-saħħa tal-pazjenti tagħna u ċittadini tagħna ser tkun it-tħassib ewlieni tiegħi Is-saħħa u sikurezza jiġu l-ewwel qabel kollox. U jien biħsiebi naħdem mill-qrib ma fuq kull kwistjoni tas saħħa flimkien mal-kollega tiegħi Vitenis Andrew Kaitis, il-kummissarju nominat għas saħħa It-tieni, l-industrija tagħna tibqa' sostenibbli u neħtieġu noqogħdu b'seba' jnejn ukoll il-kundizzjonijiet għall-ekonomija ekoloġika li rridu niżviluppaw. Għaldaqstant daqstant jimbessibin fuq pakket ta' miżuri li promuovi teknoloġiji li ma jnissux u approċ ta' efficienza tal-użu ta' rizorsi bazat fuq is-suq fit-setturi kollha tal-industrija. Fl-2015 se niproponi roadmap sħiħa blazzjonijiet kollha li appoġġaw l-industrija u ser impoġġi l-kompetittività fil-qalba tal-Istrateġija l-Ewropa 2020 u semestru Ewropew. It-tielet priorità fil-rigward l-SMEs. Il-kumpaniji kollha jeħtieġu ambjent regolatorju favur in-negozju u jiena ser ninsisti fuq simplifikazzjoni u biex il-negozji kollu idea għal futur. Ħanati attenzjoni speċjali l-SMEs billi jużaw mod sħiħ 2.3 biljun euro fil-programm Kozme, partikolarment l-appoċċa l-SMEs għall-aċċess għal finanzi u biex naġġornaw il-network tal-imprizi Ewropej biex jippermetti l smes jihdu l-vantaġġ massimu missu intern u jkollhom swi ukoll barra mill-Ewropa. L-inizjattivi kollha li serressa ser ikunu soġġetti għal test tal-SMEs biex jiżguraw li ma jkunux sproporzjonati bl-impatt tagħhom fuq il-kumpaniji żgħar. Se nipproponi SBA għat għan negozji żgħar revedu tal-Ewropa. Se nimmira li niżgura li kull imkien fl-Ewropa ikun hemm tnaqqis radikali ta' żmien u l-ispejjeż marbuta n-negozju billi jkun hemm proċess ta' għotja tal-liċenzi iktar veloċi. Ser nagħmel l-almotijaj biex innaqqas il-pis amministrattiv billi jkun hemm il-punti ta' kuntatt waħdini fuq livell elettroniku u anke trasferimenti tan-negozju ħanaħdem ukoll biex nipproponi faċilitar ta' każijiet ta' falliment onest biex b'ek nagħti t-tieni possibilità minn tal-inqas l-imprenditori onesti. Għal dan elan ħanaħdem il-qrib mal-kollega Vera Jurova, il-Kummissarju għall-Ġustizzja. U r-raba priorità fir-rigward li lil in mill-frontieri tagħna. Ta' bilħaq huwa ovvju li l-prosperità tagħna tal-futur isserraħ fuq internazjonali internazzjonali wkoll L-ekonomija Ewropea għandha bżonn aċċess swieq kemm fih dan l-Unjoni Ewropea kif ukoll globalment. Għal daqstant ser naħdem mal-Kummissarju għall-Kummerċ Cecilia Malmstrom billi nappoġġa l-ftuħ ta' swieq li lin mill-Ewropa bi spiritu ta' reċiproċità u benefiċċji reċiproċi. Qed naħseb martikolar mod il-Stati Uniti u l-Ġappun fejn in-negozjati għaddejjin bħalissa Maż-żewġ naħat rridu naqsu tariffi, nneħħu l-ostakli mhux marbuta ma' tariffi, niftħu s-swieq servizzi ntejbu l-aċċess għall-akwist tal-gvern fuq il-livelli kollha. L-istess ħin, kif qal il-President Juncker, dan ma jistax u mhux ser ikun skapitu tal-istandards tagħna stess. Ta' bilħaq ser noqob sebajnejn koll għal swieq emerġenti bħaċ-Ċina u pajjiżi mill-viċinat l-iktar qrib tagħna. Sentenza oħra jek tippermettili? Assolutament jgħid il-President, mela le. Xi kultant hemm perċezzjoni fl-Unjoni Ewropea illi dak li qed nagħmlu biex insaħħu s-suq intern qed issir xi ħaġa biss l-kumpaniji l-kbar. Din hija perċezzjoni ħażina. Is-suq intern għalija huwa ħafna iktar minn hekk, huwa s-sisin tal-ekonomija Ewropea tagħna u jaffetwa lil kull kumpanija Għaldaqstant, suq intern, jitfit ma l-innovazzjoni jeħtieġ iwassal li jxpruna l-kompetittività Ewropea jiġġenera tant, eh, tant kabbiru impjiegi li tant għandna bżonna ċittadini tagħna. Ejja nerġgħu naħdmu, ejja l-Ewropa terġa' tibda taħdem. Grazzi. Right.